Minnaħat li ipp u jibdijina għandi zewċ talbiet u kelli talbiet għal ħatritu ħatrit u dan ħajkunu i-publikati fil-minuti u jekk hemm xi ħadd li jixtieq illi jaddi xi kumment jista' jagħmel dan iżdek m'hemmx kummenti dawn il-ħatrit ħajkunu konfermati. Nhar l-erba skont ehm, l-artikli tal-proċedur